mux inim għara. Biex kamaret nu musik? Għalli tala zidu, runa sekko xtu tirax, ju mrot. Xastam xtu? Ah, xeħi, xtu tala prokura. Għakim li kux kamaret? Uġu stafora. Ah, tala. Għaxċan rizervati, rizervati uġ membru. jew jitlobu b'xkar